Okay, colleagues, good afternoon. All right, kollegi, sawa, mela jen nibdew b'din il-laqa tagħna. Fil-fatt l-iskop ta' din il-laqa hija illi niffurmaw il-buro tal-kumitat u ser nibdew billi l-ewwel naslu president permezz ta' votazzjoni mbagħad il-viċi presidenti. Issa għandi lista ta' sostituti għal membri sħaħ. Għal PPE is-Sur Nikolacci kif ħaj jissostitwixxi, anzi li se jiġi sostituit minn eh, l-Onorevoli Peter Bill u eh, l-Onorevoli Ada Katuson se jkun sostituit nitlobkom eh, illi Eh, tejduli min min ser jiġi sostituit għaxat għanna eh, dan l-isem mhux ikkonfermat. Iżda għalli sijar is-Sur Karski ser jiġi eh, sostituit mill-Onorevoli Tanuk. Is-Sur Tanuk jinsab fostna. L-Onorevoli Gerson jieġi sostituit mill-Onorevoli minn forsi mhux qed inħares lejn id-direzzjoni tajba, e, rrid fejn tinsab l-għalde e, biex insib l-onorevoli xalke. Mhux qed naraħħa, nassumi li daqt tisħab magħna. Mbagħad għal gwen. Anka intom informawna għattunna li l-onorevoli Iglesias Turion ser kun sostituit minn xaħat, iżda ma nix li sem minn min ser kun sostituit. Il-għalgwe fil-fatt eh, mill-Onorevoli Marina Albiols. U għal-ħodor eh, l-Onorevoli Buhne ser tkun se jkun sostituit mill-Onorevoli Argentini. Hemm bidliet oħra nħares lejn il-PPE. Hmm, lebda sostituzzjoni le mela l-affarijiet jibqgħu kif inhuma. Mela, nistaw nibdew blazla tagħna jek kun hemm bżonn li nivvutaw, hemm bżonn li nilħu l-quorum u l-quorum f'dan il-grupp fil-kumitat tagħna huwa ta' tmien membri. Naħseb li fil-fatt irnexxilna nilħu l-quorum u għalek issa nitlob għal nominazzjonijiet għal president tal-komitat. Wat nara s-Sur Hawit għal SND. Grazzi ħafna. Eh, dinja okkazjoni formali, però permettuli li ngħid illi jiena għandi unur illi eh, li ninsemmi l-nomina l-Onorevoli Valenciano. Eh, dan għaliex huwa kien membru attiv tal-Kumitat tal komitat eh, kienet membru attiva tal-Kumitat Tana eh, u lu wara il-kariga tagħha f'dan il-Parlament Ewropew marret lura lej Spanja fejn kienet membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u issa reġgħet lura fostna hekk fil-Parlament Ewropew. Il-passjoni tagħha, l-integrità u l-impenn tagħha fl-ambitu ta' drittijiet tal-bniedem ma l lebda dubju fina illi din propju ija tista' tkun president eċċellenti għal dan il komitatu jiena tassew nissuġġerja. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa nitlob li Sinjura Valenziano, inti taċċetta din il-nomina? Iva, grazzi ħafna. Tajjeb, wis, issa rrit nara jekk hawn iktar nominazzjonijiet, jidher li le, mela allura nitlob eh, ċerta mistoqsijiet l-onorevoli, inti membru bisħiħ u xek, u inti eh, kompilajt dikjerazzjoni tal-interessi finanzjari, jekk iż-żewġ mistoqsijiet huma iva kif jidher li huma, allura nistgħu nivutaw permezz tal-akklamazzjoni. u eh, nistidnek eh, sabiex tiġewek għawek fostna fuq il-panel. Grazzi. Pues muchísimas gracias. Es un gran Grazzi ħafna. Dan huwa tassew ta' unura li hija li nkun eh, il-president ta' dan il-komitat u l-inkun għawek fostkom dan huwa unur iżda fl-istess waqt responsabilta illi jiena ser naċċetta brumita kollha u nittama li l nistgħu naħdmu l flimkien u importanti li fostna tassew naħdmu bisħieħ ħalli naslu għall-aqwa riżultati fl-ambitu ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna għanna pożizzjoni speċjali aħna sotto komitat iżda għalina l-kol għawek prezenti u importanti ħafna din ir-responsabilta li għanna. Id-drittijiet tal-bnidem u d-difiża ta' dawn id-drittijiet tal-bnidem iridu ikunu fil-ċentru tal-attenzjoni tagħna fiħdan il-politiki tal-Unjoni Ewropea. U importanti ħafna għalina illi nibdew minna infusna qabel ma nejdu u nipuntaw sabajna għal oħrajn. U importanti li aħna stess natu eżempju għalhekk u importanti li naħdmu flimkien tajjeb bejn il-gruppi politiċi u anka f'koordinazzjoni ma' kumitati oħra tal-Parlament Ewropew. Naħdmu flimkien ħalli tassew jirnexxilna nimxu l-qoddim f'dan l-ambitu ta' drittijiet tal-bnedem fejn dawn id-drittijiet mhux qed jiġu rispettati. Jiena nittama kol il-kooperazzjoni ta'kom u il-bib dejjem, il-bib tiegħi dejjem miftuħ u anka dejjem lesta li nilqa l-suġġerimenti ta'kom anka permezz ta' telefon u nixtieq nirringrazzja wkoll is-segretarjat tal-komitat għal ħidma tiegħu sissa u nittama illi u issa nistgħu nibdew bil-ħidma tagħna sabiex nibdew bil-ħatra sabiex nibdew bil-elezzjoni għal viċi presidenti. L-ewwel viċi president nitlob l gruppi politiċi jekk għandhom xi nominazzjoni. Signora President, l-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nifraħlek. Tissem il-PPM Dan eh, eh, hija uh, ta' responsabilità li tkun qed ippresjedi dan il-Komitat, eh, il-Komitat ta' Drittijiet tal-Bniedem fil-Parlament Ewropew, nafu li hija responsabilità kbira u r-wol tagħna qed ikompri jikber wara l-implementazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona. Fissem il-PPE għandna l-ewwel isem, l-ewwel nomina, aħna nixtiequ ninnominaw lil Christian Preda l-onorevoli Preda kien involut ħafna fi kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bnidem u huwa rappreżentant tad delegazzjoni rumena dan il ppm Naħseb illi l-kandidatura tiegħu hija waħda tajba u għandu biżejjed esperjenza u ħiliet marbuta ma' kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bnidem għalhekk jista' jkun element utli ħafna f'dan il-komitat. Grazzi ħafna lil PPE għalhekk għandna il nomina tal-Onorevoli Preda. Onorevoli Preda, inti taċċetta din il-kariga tixtieq eh, tkun membru ta' dan il-kumitat, inti membru sħiħ u inti imlejt il-formuli bizzej li hemm bżonn timla posta id-dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji jidher li iva. Issa, nara jekk hemmx iktar nominazzjonijiet jider li le, allura nitlob li sottokumitati li jivvota permezz tal-akklamazzjoni. Grazzi ħafna, issa onorevoli preda, ejja u għek u fuq il-panel. Tenemos a nuestro vicepresidente primero, ahora me dirijo al... Tajja pues għanna l-ewwel viċi president tagħna għalhekk nerġa' lura għal gruppi politiċi biex naraw jekk għannix nomina għattini tieni viċi president ta' dan il-komitat. Iva mela fidejkom. Signora President, nishtiq nifraħlek għal din il-pozizjoni ġdida tiegħek u qed nistenna bilħer għalli li naħdem mill-fiċin mal-kollegi tagħna. Jina nixtieq ninnomina lill-Onorevoli Maura Barandrian dan uh, il-kollega tagħna kien uh, eh, responsabbli eh, għal uh, kien responsabli minn eh, pozizjoni eh, pertinenti ħafna f'dan l-ambitu u jiena qed nistenna li intom tappoġġaw il-kandidatura ta' l-Onorevoli Maura Barandrian. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Maura, inti membru bisħieħ ta' dan il-komitat. Inti għamilt eh, u mlejt dikjarazzjonijiet pertinenti u tixtieq tkun parti, iva, mela, la memx iktar kandidati, allura nistaw uh, eh, nejdu l-sur l-onorevoli Mawra jisħab ma fuq il-panel. Cumplimentada la elección del segundo vicepresidente, para el tercer vicepresidente me Tajjeb wis naddu issa għattilet viċi president għal darba oħra nitlob l um, grupp politiku uh, għal nomina ta' għattilet viċi president. Signora President, fissem il-PPE nixti uh, ninnomina lil sur Lasho Tokesh. Huwa membru tad delegazzjoni Ungeriża. Barra minn huwa kien membru tas sottokumitat fil-leġislatura li għaddiet huwa kien koordinatur fis l-PPE e u qabel dan kollu huwa għamel ħafna fl-ambitu ta' drittijiet tal-bniedem u il-ġlida għad-demokrazija fir-Rumanija. Huwa mit transilvania mir-Rumanija. U nafu kemm il-bidla vasta politika saret uh, fir-Rumanija u għalhekk din hija rakkomandazzjoni eccellenti uh, sabiex ikollna dan il-membru fis-sotto fil-buro ta' sotto komitat DROA eh, bħala membru tal-PPM. Grazzi ħafna. Mela, na ndawar namel mistoqsijiet l-sur Tokesh, inti għa uh, membru sħiħ, inti għamilt imlejt id-dikjerazzjoni uh, li għalek tamel, uh, u tixtieq tkun membru, u tixtieq tkun viċi president, iva mela nifutaw permezz tal-akklamazzjoni. Bueno, cumplimentada la elección de nuestro vicepresidente tercero. Tajja, pues, mela, al lahar vicepresident, viċi president ndur lura għal gruppi politici antkom nomini, uh, eh, nominazzjoniet al raba vicepresident, Iva, uh, eh, grazie ħafna, Signora President, huwa ta' unur illi uh, niproponi l-onorevoli Loh Piller. Ma nasibx li hemm bżonn introduċi l-kollega tiegħi Barbara nafu il-dakollu uh, li għamlet f'dan l-ambitu u aħna nixtuq li nerġaw narawa emmek fuq il-podium flimkien ma'kom. Grazzi ħafna, ndur li Barbara mela, inti membru sieħa Inti tixtieq tkun membru ta' dan il-biro u imlejt id-dikjerazzjoni li neċessarja allura jekk m'hemmx iktar nominazzjonijiet qed eh, votaw permezz tal-akklamazzjoni. Bueno, eh, colegas, ahora solo tengo. Tajja, pues kollegi, mela, xi ftit informazzjoni li rrid ngħaddilkom l-ewwel rigward il-kalendarju tagħna. Ser nippruvaw ikollna laqa tal-Bureau tal-Koordinaturi ġo Strasburgu d-dieħla ġumma d-dieħla. F'dik il-laqa hemmhekk ser eh, nippruvaw uh, nirranġaw niffinalizzaw il-kalendarju tagħna. Naħseb li dan għandu jkun b'konformità mal-kwistjonijiet li rridu nittrattaw għalhekk huwa importanti li naraw dwar xiex irridu nitkellmu, mbagħad naraw meta ser ikollna dawk il-laqat. Walek qed nippruvaw naraw meta nistgħu niltaqgħu ġewwa Strasburg u ġimgħa d-dieħla aħna il-membri u il-membri tal-buro u anka il-koordinaturi. membri tal u il membri tal buro u anka il koordinaturi u hemmhekk nkun nistgħu nistabilixxu il-ġranet tal-qat tagħna. Rigward ir-reġim lingwistiku ser nittrattaw dan il-punt ukoll fil-laqa ta' Strasburgu li kont tinkellimkom dwarhom għaliex għadhom għadna mhux ċerti dwar ir-reġim lingwistiku. Dak kollox li xtaqna natukom għalhekk ikolkom aktar informazzjoni fil-ġimgħat illi ġejjin. Għaw xaħat li jishtiq jintervjeni Iwa, Signora President, uh, fil-qosor, u importanti illi aħna nifirħu l-Onorevoli Rohbile għalix uh, kienet president eccellenti u issa bħala viċi president mandiġ dubju illi ser tappoġġak dejjem uh, fil-ħidma tiegħek. Naf li din mhijiex xi ħaġa normali li s-soltu tiġri eh, li eh, nifqu biex eh, nirringrazzjaw lil onorevoli partikolari issa nixtieq nagħmel dan. Grazzi. Iva, jina sempliciment nishtiq nissieħeb ma l-Onorevoli Hawit bħala membru tal-bidunet jiena u l-Onorevoli Hawit issa ilna ħafna ilna ħafna naħdmu f'dan il-komitat, issa però sirna backbenchers, banana kollu nishtiqu nifirħu lil-president u lil-vici presidenti uh, li għanna interess uh, kbir, jina minix membru sieħ, ta' sostitut, dana kollu interessani ħafna u nishtiq nifraħu koll l-buro partikolarment l-raba viċi president għal kem aħna ġej minn familji politiċi differenti. Jina wkoll nixtieq uh, uh, eh, mal-kollegi tiegħi sabiex nifraħ lill-viċi presidenti tagħna naħseb li din hija drawa pozitiva illi nifirħu lil eh, viċi presidenti il-ġodda tagħna u fl-istess waqt nixtieq eh, nirringrazzja lil kollegi mill-mandat li għadda, nixtieq nirringrazzja wkoll lil Barbara partikolarment għal xina kont eh, viċi president f'dak is-sottokomitat li hija kienet eh, president tiegħu u għalhekk nixtieq nirringrazzjaha ħafna. Tajjeb wis, naħseb illi proċedejna tajjeb illum Nirringrazzja lil kulħadd għal kooperazzjoni tiegħu, m'għandix dubju li se nkomplu naħdmu fl-istess spiritu, spiritu għal komplement tal-leġislatura tagħna. Grazzi ħafna.